elezzjonijiet. L-ewwel punt huwa l-vot fuq ir-rapport mis Sinjura Jotova fuq ir-rapport annwali 2010 tal-Ombudsman Ewropew favur kontra astensjonijiet adottata. Nifirħu l-rapporter. Il-punt li jmiss huwa r rapport mis sinjura Angelilli fuq l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali ta' tfal u l-pedopornografija. Proposta għal direttiva. L-emenda numru 1, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet adottata. It-tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Il-proposta tal-Kummissjoni kif emendata, favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Issa naddu għal labbozz ta' rezoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. U vote. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. U adottata moċċar nefirħu l-rapporter. Il-punt li jmiss huwa l-vot fuq ir-rapport mis-Sinjura Lambert fuq il- kwalifika u status, status ta' ċittadini nazzjonali u ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala beneficjari ta' protezzjoni internazzjonali proposta direttiva votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet adottata tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ il-proposta tal kummissjoni kif emendata favur kontra astenzjonijiet adottata u issa l-abbozz ta' rezoluzzjoni leġislattiva naddu għal-emenda 2, vot separat, favur, kontra, astenzjoniet, adottata, emenda 3, favur, kontra, astenzjonijiet, adottata, u issa l-abbozz ta' rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa u adottata. Nifirħu għal darboħla l-rapporter. The next item is... Il-punt li mis huwa l-vot fuq mozzjoni rezoluzzjoni mill-grupp GUE fuq talba l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità tal-ftehim PNR bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja ma' trattati Mozzjoni rezoluzzjoni, l-votazzjoni, favur kontra astensjonijiet maddiċ moċċar. U issa naddu għal vot fuq il-rapport mis sinjura Indveld fuq il-ftejim bejn l unjon Ewropea u l australia dwar li proċessar u trasferiment tad data tal-PNR. Nivvutaw fuq il abbozz ta' leżislazzjoni ta' Rizoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa u dik adottata. Nifirħu l-rapporter. Il-punt li jmiss huwa l-vot fuq seba' mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet fuq is-sitwazzjoni fil-Yemen, Bahrejn, Sirja u l-Eġittu għal komunitajiet insara, Kristjani. Naħseb is-Sur Mawra għandu emenda bil-fond.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 Emenda 2 dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nifutaw rezoluzzjoni konġunta paġa siħa dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, nadu għal-vot fuq il-mozzjoni rezoluzzjoni dwar iżviluppi attwali ġewel l-Ukrajina, navvotaw fuq paragrafu 2 vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet Sini parti favur astenzjonijiet kon, eh, favur kontra astenzjonijiet ma kienieċ ċara jekk nistaw niverifikaw it-tieni parti ta' paragrafu tnejn jekk iġobkom. Kuħat vota? Vot malu. Għaddiet. Paragrafu 3 f'żewġ partijiet l-ewwel parti daw favur kontra astensjonijiet għaddieta. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddieta. Paragrafu 9 f'vot separat dawk favur kontra astensjonijiet għaddieta. Premessa ċert, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Rezoluzzjoni konġunta pala eh, rezoluzzjoni sieħa dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa mela għal mozzjoni rezoluzzjoni min-naħa grupp l-ambjent min-naħa ta' tedida pubblika għal resistenza antimikrobika eh, Ah, jekk ninnotaw illi tekst ta' paragrafu 32 tal-mozzjoni kif adottat fil-komitat ħajerġa jiddaħħal għal tekst adottat. Amenda numru 5 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Amenda 7 favur. Eh, vot nominali, vot miftuħ. If you have all voted, the vote is now closed. Ikku ħat vota votu għamalu. Issa, issa e, dan huwa rifiutat. Paragrafu 28, favur kontra assenzjonijiet nivverifikaw tistaw fil votu Vot malu Għadda. Emenda numru 2, vot nominali, vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Emenda tlieta. Ehm, u koll emenda eh, vot miftuħ, vot nominali. Jekk ħadd ivvota mela, mela għalaqna l-vot. Għaddit ukoll. Emenda sitta dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda erba dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda wieħed eh, vot nominali, vot miftuħ. Vot kot vota, vot wasta malu. Ġi adottata. Għalhekk il-mozzjoni u r-riżoluzzjoni bħala ħaġa sieħa favur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 We now come to the explanations of votes and Nandu għal-ispiega tal-voti mela l-ewwel fuq ir-rapport ta' Tovja sur Silvestris.